Colleagues, could I please ask you to continue? Kollegi, jekk joġobkom il-konversazzjonijiet komplu għom barra mis-sala għaliex issa għanna l-ispiegazzjonijiet tal-votazzjoni. Sur Ġib, Sur Brock, jekk joġobkom. Jekk joġobkom.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 We come to declarations of vote. The first set of declarations of vote. Alla, mela, l-ewwel spjegazzjonijiet dwar eh, standards internazzjonali tal rapportar finanzjarju IFRS 9 nibdew bl-Onorevoli Morvaj għal minuta. Is-swieq finanzjarji internazzjonali u kol u ma